Cari colleghi, la seduta è... Kollegi, nkomplu bis-seduta. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dikjerazzjoni mill-Kunsill fisem il-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentantoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà fuq il-jum dinji kontra il-pina tal-mod. Qabel ma ngħaddi l-kelma l-Sur Castell nixtieq nagħti stqarrija ta' ftit minn nitra li ndbatet minn tfal ta' sakeneħ li waslit li permezz tal-Organizzazzjoni Internazzjonali flimkien ma' dibattitu ta' jum dinji kontra l-pina tal-mod. Ħanaqra din il-parti ta' itra. Nirringrazzjakom tal-impentakom u tal-attenzjoni ta'kom li urejtu għal-kas ta' omna sakeneħ nixtiequ l-ewwel net li jkollna l-appoġġ morali tagħkom. L-unika tama tagħna tibqa' l-komunità internazzjonali u għal dan il-għan nixtiequ li l-Parlament Ewropew jintervjeni b'mod deċiż u bl-istrumenti kollha disponibbli għalih. Sabiex bekk jgħin lill-omna. Nitolbukom biex ma tabbandonawniex u li tilqaw it-talba tagħna tajnuna ta tama li dawn il-kastigi primittivi bħal pereżempju tħaġġir il-talliq jiġu meqruda darba l dejjem fid-dinja kollha. U nirringrazzjawkom u nselmulkom. Prego għal signor. Issa nitlob l sur Kastell biex jitkellem. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les... les... Grazie. nitkellem fisem l-Sinjura Ashton, rappresentantoli f'din il-punt il-jum dinji kontra l-pjena tal-mod. Palma tafu l-implementazzjoni tal-pjena tal-mod fid-dinja itina għafas aktar differenti fil-stat ta' dritt huwa importanti li naqsu u nneħħu għal kollox il-pina tal-mowt. Iżda hija sfortuna li qed inkomplu naraw li dan qed ikomplu żdied, qed naraw xejra lejn il-projbizzjoni u tneħħija tal-pina tal-mowt jew l-użu tal-pina tal-mowt ċertu pajjiżi. Iżda min-naħa l-oħra numru tal-implementazzjoni tal-pina tal-mowt hija ħaġa allarmanti fid-dinja kollha 5679 talliq fil-2009 huma żejjed fejn hemm 59 pajjiż jew territorju li qed japplikaw il-pina tal-mewt u għalhekk ix-xogħol tagħna għadu lura u għadu ma ntemx. Nafu lkoll li fejn hemm il-pina tal-mod fis-seħħ hemm problemi seri għar rispett tal-standards u regoli internazzjonali mod partikolari għal limitazzjoni tal-pjena tal-mot jew reati eh, għal reati l-kbar. Li neskludu l-minuri minn proċess bħal dan fisser li jkun hemm proċess ġust u għalhekk irridu naraw li ma natux lok għal għal konsens jew li noqogħdu bidejna fuq zaqna ma nagħmlu xejn, irridu nagħmlu l-parti tagħna wkoll biex nwettqu lan tagħna. U għalhekk il-fatt li nagħmlu punt bħal dan hija priorità personali għalina fl-Unjoni Ewropea. Dan xi fisser konkretament? Il-Servizz Ewropew ta' Sonja Esterna fil-ġejjieni jista' jisarraħ fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea diġà huwa l-ikbar attur istituzzjonali jappoġġa l-ġlida kontra l-pjena tal-mod. Iżda servizz ħaj rappreżenta ħajkun l-entità li jgħidilna x'inhuwa s-sitwazzjoni u x'inhija l-potenzjal tagħna x'nistgħu nagħmlu u l-tina l-kapacità li nitkellmu vuċi waħda u għalhekk nkun nistgħu niġbru flimkien, naħdmu tajjeb flimkien u niġbru l-għodot kollha disponibbli fuq il-livell Ewropew fil-ġdida kontra l-pjena tal mot Min-naħa l-oħra, l-Unjoni Ewropea qed kompli tagħmel l-isforzi tagħha flimkien ma' organizmi eh, internazzjonali oħra u istituzzjonijiet internazzjonali oħra sabiex ikun hemm il-tneħħija tal-pjena tal mot il-65 assembleja tal-ġnus maquda fil-ħarifa talbu għal-moratorja u aħna ħanna soċjaw ruħna u dan għandu jkun l-ewwel pass fi triq lejn it-tneħħija tal-pjena tal mod Ix-xejra tal-abolizzjoni tal-pjena tal mod fid-dinja kollha s saħħa u għalhekk il-kooperazzjoni bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea huwa punt ieħor aspett tajjeb ħafna fil-ġdida tagħna kontra l-pjena tal mod U mod konkret ħan wetqu l-sforzi tagħna flimkien biex ninkoraġixxu l-Belarus tneħħi l pina tal-mowt darba l-dejjem. Ma kien hemm l-intervent ta' Minsk f'din il-jum dinji kontra l pina tal-mowt. Aħna nemnu bisħieħ li t-neħħija tal pina tal-mowt hija xaġa fundamentali biex inħarsu id-dritt tal-bniedem u d-dinjità tal-bniedem u għalhekk imorru kontra l pina tal-mowt f'kull każ u f'kull ċirkostanza u ħankomplu nistiednu l-istati kollha fid-dinja biex naħħuha. Il-tnaħija tal-pjena tal ta ħatibqa' priorità tal-azzjoni esterna tagħna fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk intenni hawnhekk fisem Baronessa Ashton l-azzjoni tagħna sabiex l-Unjoni Ewropea tibqa' jkollha rwol mexxej fil-ġlieda kontra l-pjena tal mot Grazie. Um... Grazzi. Nishtiq nipreċiża li fuq proposta tal-konferenza tal-presidenti ħajkun hemm dibattitu ma kellim wieħed għal kull grupp politiku u għalhekk bħalissa mhux se tkunu tistgħu titolbu l-proċedura KHDI. Ja ħasra din kien dibattitu importanti ħafna. Nibdew bil-Partit Popolari Ewropew l-Onorevoli Kukan għal żewġ minuti. Thank you very much, Madam Chair. Grazie ħafna, Signor President, eżis kollegi, eżis membri onorevoli, sur eh, Signor President, nafu illi aħna dejjem rridu nkomplu niddefendu drittijiet tal-bniedem, id-dritt għal-ħajja huwa wieħed mill-drittijiet fundamentali u l-ġurnata din hija kontra l pina tal-mewt fakkarna li għad hemm pajjiżi madwar id-dinja li għadhom qegħdin ikomplu b'din il-prattika tal-pina tal-mewt. U għadin raġuni aħna rridu nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna u nkomplu nżidu l ġlida tagħna fil-illa kontra il-pina tal-mewt. Il-ġurnata dinjija kontra l-pina tal-mewt poġġina fil-quċċata tal-attenzjoni internazzjonali u għadmir tagħna li aħna ninfluwenzaw pajjiżi oħrajn sabiex bekk aħna nilqu stat ta' abolizzjoni u projbizzjoni tal-pina tal-mewt kullimkien. Aħna nafu illi din hija waħda mill-prijoritajiet prinċipali tal-politika tad drittijiet tal-bniedem esterna tagħna u aħna hemm bżonn li nappoġġjaw inizjattivi li jistgħu jwasslu sabiex il-pina tal-mewt titneħħa minn kullimkien Jiena nixtieq ukoll nappella lill-Kummissjoni, lill-Kummissarju u r-rappreżentanturi sabiex dawk il-pajjiżi illi ma rratifikawx it-tieni konvenju dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u drittijiet ċivili sabiex jagħmlu dan. Sinjuri, jiena jiddispjaċini ngħid li l-Belarusja huwa l-unika pajjiż fl-Ewropa li għadu japplika il-pena tal-mewt fil-prattika. Aħna rridu nagħmlu minn kollox sabiex nibdlu s-sitwazzjoni u l-Unjoni Ewropea għandha dejjem tqajjem iktar attenzjoni għall kwistjoni tal-pena tal-mewt kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali. Jiena naħseb Signora President, li llum ftit jiem qabel Mżin il-ġurnata aħna naħseb illi huwa faqtu illi nerġgħu nisqu fuq il-pożizzjoni tagħna, grazzi. Grazie per il Grazzi ħafna. Issa naddu għas Sinjura Angomex fissam il-Grupp tas Soċjalisti Demokratiċi. Il-Belarusja, ċina, l-Iran, l-Arabja Sawdita u l-Iran x'għandhom komuni dawn il-pajjiżi f'dak li għandu x'jaqsam rispetta ta' drittijiet tal-bniedem tal-libertajiet fundamentali dawn il-pajjiżi għadhom qegħdin jipprattikaw il-pena tal-mewt. Hemm xi ftit pajjiżi li jużaw dan il-metodu b'mod sigriet u ma jgħidux esattament kemm qegħdin jipprattikaw fis-sena u kemm persuna kienet ikkundannata għal mewt. Hemm ċertu pajjiżi li jippermettu l bina tal-mewt għal ċertu ċirkustanzi eċċezzjonali u l-ġnus maquda fil-fatt titlob lil lati sabiex tneħħi dawn id-dispożizzjonijiet legali mill-leġiżlazzjoni tagħhom. Aħna nemnu f'dan il-Parlament li l-Unjoni Ewropea dejjem tittaħdem sabiex il-pena tal-mewt titneħħa minn kull imkien naħdmu permezz tal-ftehim internazzjonali li għandna u permezz tal-ġnus maquda. Importanti ħafna li jkollna dijalogu attiv mal-pajjiżi terzi fil-kuntest tal-azzjoni esterna. Aħna rridu naraw illi r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda dwar il-moratorju għal pina tal-mewt tkun implementata minn kulħadd. Catherine Ashton għandha tagħti istruzzjonijiet sabiex ikun hemm tneħħija kompleta tal-pina tal-mewt minn kull imkien. Illum il-ġurnata għandna 150 pajjiż illi neħħew il-pena tal-mewt jew mill-leġiżlazzjoni bħala dispożizzjoni jew kellha anke waqfu jikkundanaw in-nies mewt fil-prattika, jiena naħseb l-importanti illi aħna nkomplu nħeġġu l-pajjiż sabiex iwaqfu l-pina tal-mewt u nixtieq nitlob lir-rappreżentant speċjali u li sabiex jidentifika lil dawn iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li huma kkundannati għal xi bnadi tad-dinja u nagħmlu minn kollox sabiex nsalvaw l-om ħajjithom. Aħna minħat tal-Parlament nittamaw li ħajkun hemm reviżjoni mill-iktar fis tad-direttiva dwar il-pjena tal-mewt li hija pjena tas-sena d-dieħla. L-Unjoni Ewropea m'għandix biss tiggarantixxi kif huwa obbligu illi xi ħadd għandu jintbagħat xi pajjiż illi forsi huwa suġġett tal-pjena tal-mewt, però aħna rridu niżguraw ukoll illi aħna ma jkunniex riskju ħadd ma jitpoġġa r riskju tal-pina tal-mewt fil-Parlament Ewropew jagħmilha ċara illi kull forma ta' pina tal-mewt hija xi ħaġa li aħna rranna nikkundannaw. Id-drittijiet id-dritt taċ-ċivilizzazzjoni huwa l-kompassjoni għandha tkun għandhom ikunu biżjed sabiex issalvaw l ħajjithom. Ġifieri ejja nużaw riżorsi kollha li għandna d dispożizzjoni tagħna sabiex insalvaw l ħajjithom. Grazzi ħafna sa fissem l-alde s-snira xake. Għazewċ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, s kollegi, u għabbiburija kbira illi l-Unjoni Ewropea li dejjem kienet qed tiġġieled favur drittijiet tal-bniedem lesta illi tiġred fuq livell internazzjonali sabiex il-bina tal-mod titneħħa minn kull imkien. Importanti ħafna li konna dialogu ma' ħafna pajjiżi, anke l-Istati Uniti u mal-Iran u nippruvaw illi din il-bina tal-mewt tinqata għal kollox minħabba li mod numan ta' kif wieħed jista' jkun dannat min-naħa tal-ġustizzja. Għalfejn m'għandux ikun hemm impunità f'dak li għandu x'jaqsam kriżi serja ħafna iżda id-dritti il-pina tal-mewt tikser wieħed mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem id-dritt tal-ħajja. Aħna nemnu li l-każijiet għandhom ikunu jaddu bi proċess fil-qorti mbagħad il-persuna tinstab ħadd tkun akkużata, però naħseb illi hemm ċertu reati kriminali li bħalissa tkunu kondannati bil-pena ta' mewt li ma jikklassifikawx fl-iktar reati kriminali serji. Jiena naħseb li fl-istess ħin ġus maquda nafu li qiegħda tbagħti ħafna f'dak li xaqsam il-kredibilità. U l-Unjoni Ewropea dejjem għandha titkellem vuċi waħda u taħdem b'mod strateġiku ħafna f'dak li għandu x'jaqsam kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem bħal tneħħija kompleta ta' drittijiet tal-bniedem illum aħna għandna din il laqgħa fi Brussell. U aħna qasbis nafu kemm hemm nies li tkunu kundannati għal mewt minħabba nuqqas ta' trasparenza u dawk li qegħdin jinqatlu mhumiex qasbis diskritti bħala persuni. Il-qtil ta' tfal qatt ma jista' jkun ġustifikat lanqas. Iċ-ċelebrazzjoni ta' tfakir eh, kulturali Importanti waħna rridu niftakru f'dawn in-nies illi qegħdin imbezza li jkunu kundannati għal mewt minħabba li jesprimu l-opinjoni tagħhom. Jien naħseb illi l-programm għandu jibda jaħdem l-iktar fis possibbli. Grazie per il gruppo Ver. Grazzi ħafna issa fissam il-partit ta' ħodor Signor Loħbiler. Għazoċ minuti nofs. Grazzi ħafna Signora President Rizoluzzjoni kontra l-bina tal-mewt u eżempju tajjeb ħafna ta' kemm qed tagħmel l-Unjoni Ewropea f'din il-ġlida kontra l-bina tal-mewt fuq livell internazzjonali. Però sfortunatament għad hemm ħafna u ħafna nies li qegħdin ikunu kundannati għall mewt Ma nistgħux ninsew ukoll li fuq livell ġenerali l-ġlieda dinjija kontra l-pina tal- kontra l-pina tal-mewt kienet storja ta' suċċess nistgħu ngħidu l-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali hija mitqisa bħala waħda mill-iktar atturi importanti f'din il-ġlida kontra l-pina tal-mewt u anke fir-relazzjonijiet bilaterali. U aħna rridu noqogħdu attenti li ma ninsewx naqqas il-merti tagħna. Irridu naħdmu iktar, naħdmu iktar b'mod iffukat minħabba li mhux kull pajjiż naturalment għandu l-istess struttura u rridu nisviluppaw strateġiji differenti sabiex niffukaw fuq pajjiżi differenti, pereżempju fil-Ġappun meta għandna meta l-pina tal-mewt hija parti mill-kampanja elettorali hija differenti ħafna mill-strateġiji u mis-sistemi li għandhom fil-Belarusja pereżempju jew kalla fl-Iran aħna rridu nisqu fuq il-fatt li il-minorenni qatt m'għandhom ikunu kondannati għal-mewt u rridu wkoll għalmenu nippruvaw nillimitaw każijiet ftit każijiet li huma każijiet serji li jistgħu mbagħad waslu għal pina tal-mewt. Aħna nagħmlu dan kollu sabiex imbagħad fl-aħħar naslu għal punt illi nkunu nistgħu ngħidu li neħħejna kompletament il pina tal-mewt mill kull pajjiż tad-dinja. Anke jekk aħna nixtiequ li jkunna strateġiji differenti għal pajjiżi differenti li jridu nittrattaw magħhom qatt ma nistgħu ehm, nkejlu il-miżuri tagħna b'mod differenti xorta waħda kulħadd iridu nittrattaw bl-istess mod u din ir-riżoluzzjoni tiffoka b'mod speċjali fuq l-Istati Uniti. U jiena nixtieq bħala eżempju nridilkom dwar il-każ partikolari ta' Abu Ġamal illi għandu 20 sena u jgħat jgħat il-ħabs u m'għandux flus mhuwiex persuna sinjura huwa Afrikan Amerikan u jgħat jappella għal proċedura legali u jina nishtiq l-Unjoni Ewropea tagħmel minn kollox sabiex il-din il-pena tal-mewt ma tkun dan il-persuna fil-fatt ma jkunx ikkundanna tal-mewt u namlu minn kollox sabiex niddefendu grazzi. Grazie per il gruppo dei conservatori e riformisti europei l'onorevole Karim per un minuto. Grazie ħafna sassur Karim mal minuta. Grazzi ħafna Signor President, issa li jiena edha jgħad nitkellem. Nixtieq jiena nitkellem fissem it-twemmin tiegħi personali jiena nil-qadri id-diskussjoni illi għandna llum minħabba li bekk qegħdin nuru kemm aħna nixtiequ illi nuru impenn għal dan is-suġġett. Is-sena li għaddiet kien hemm 714 persuna li kienu kundannati minn bosta pajjiżi madwar id-dinja dan jeskludi n-nies li kienu kundannati fiċ-Ċina minħabba illi huma ma jridux ikunu trasparenti fuq in-numri. Ħafna pajjiżi lanqas m'għandhom il-mekkaniżmu li jistgħu joffru eh, proċessi fil-qrati li huma ġusti u trasparenti, iżda dawk u hemm pajjiżi li fil-fatt għandhom il-pjena kapitali u jużawha u dawk li għandhom xorta waħda u ma jużawix daqshekk forsi mhix daqshekk drammatika, però din iċ-ċifra li jiena semmejtilkom ma jinkludux il dawk kollha li għadin bil-qiegħda l-ħabs jistennew illi taqal ma nara fuq rashom. U hemm ħafna illi qasbis kellhom id-dritt għal proċess il-qorti ġust. Apparti minn daw is-714 aħna rridu naħsbu f'ħafna nisoħra li qegħdin jistennew li tinqatalhom il-kundanna fl-istessin il-vittmi u l-qraba il-qraba tal-ta' dawn in-nies li inqatlu rridu nindirizzaw ukoll dawk il-każijiet. Grazzi. Grazie per il gruppo della Sinistra Unitaria Europea Sinistra. Grazzi ħafna, issa ngħaddu Assur sur Sondergaard, għazzarċ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, il-proposta illi aħna illum qegħdin niddiskutu turi juri fil fatt li aħna il-kol kem aħna qegħdin niġġieldu b'kull mezz li għandna kontra l-pina tal-mewt. M'hemm l-ebda skuża li jkun hemm xi pajjiżi li li jipproteġu l pina tal-mewt bħala dispożizzjoni l pina tal-mewt hija ksur fih innifsu u dawk li huma kundannati jistennew ħafna drabi snin sħaħ u dan ifisser illi anka din il-kundana tal-mewt tista' titqies bħala tortura wkoll minħabba li dawn tant ikdumu jistennew illi jisa tortura għalihom jom anka f'dak li jiġri pereżempju fil-pajjiżi bħall-Iran. It-tortura eh, u il-fatt li dawn in-nies ikunu maħqura b'dan il-mod dan ukoll huwa reat fih innifsu. Kien hemm mi fl-1981 kien hemm wieħed li kien ikkondannat minħabba li qatal pulizija u dan għadu baqa jistenna fil-ħabs wara proċess li verament ma kien ġustu kellu ħjel li kien korrott. Is-sur kif qal is-sur Ġamal eh, bosta eżempji ta' nies illi qegħdin dejjem minn din is-sitwazzjoni u aħna rridu nitkellmu iktar mal-awtoritajiet Amerikani kif ukoll mal-President Amerikan stess. Din il-problema hija problema konkreta u Speċjalment insibu wkoll fl-Istati Uniti li hija waħda mill-imsieħba tagħna tal-kummerċ, aħna ma jistax ikolna dawn id-double standards. Aħna rridu naraw illi ngħidu le dejjem għal pina tal-meb. Ningrazzjak. Grazzi ħafna issa għaddu għas-Sinjora Bizzotto. Onorevoli kollegi. Kollegi, aħna l-koll naqblu dwar il-fatt li l-Ewropa tit tuża l-pis morali politiku tagħha favur it-tneħħija tal-pina tal mod madana kollha biex ma nibqawx najdu dan bħala prinċipju biss l-Unjoni Ewropea b'serjetà tuża l-odot konkreti li għandha dispożizzjoni tagħha. Pereżempju l-Ewropa tiftakar li ħafna pajjiżi terzi li għadhom qed japplikaw il-pena tal mod mod brutali u ħażin ħafna huma pajjiżi li għandhom ftehim ekonomiċi u kommerċali mal-Unjoni Ewropea u l-Ewropa titfakkar li dawn il-pajjiżi li bil-firem ta' dawn il-ftejemiet huma żammu ftehmu li jżommu ma l-standards minimi internazzjonali. Din mhux qed isseħħ u aħna ninjoraw dan. U għalhekk ejja nitkellmu darba għal dejjem ċara u tont l-pina tal-mowt fil-Bangladesh, Pakistan, fl-Eġittu, fl-Iran, eċċetera. U jżommu mal-impenji tagħhom favur id-dinjità tal-bniedem. Nittamaw li issa naddu mill-klim għal-fatti, mal kem jista' jkun li ħafna drabi aħna fl-Ewropa ma rnexxinniex nagħmlu dan. Grazzi. Issa fissem non etteġd l-onorevoli Golnix għal-minuta u nofs, jekk jogħġbok. Madam la Presidente, mes chers collègues. Signor President, kollegi, għatmin verzjoni tal-ġurnata dinjija kontra l pina tal-mewt Ija nixtieq infakar l-eluf ta' tfal illi jisparixxu fi Franza kull matul is-snin kellna 200,000 tifel u tifla li jisparixxew milux ukoll kellna tfal anke minn fejn għajxina milux sparixxew f'jannar tifel sparixxa u tieħed minn xi ħadd li kien diġà Kien ċedut, mbagħad kien hemm eluf anke mal-Ewropa kollha, mad-dinja kollha, Mari Christine Odor, Annin Schmidt, u nisbħalhom daw tfal li jisparixxu. L-unika torti li kollhom huma illi jispiċċaw jiġu f'xi kuntatt ma' um, persuna kriminali li tkun inħelset. U ħajjithom dawn it-tfal anke jekk mhux dejjem intilfu, però Eh, sofrew dannu serju għal vittmi ta' terrorizmu. U koll, et naħseb un għal daw n-nies għalix mandom ġurnata għal-jom illi għedin emmek biex ifakkar li l-om għana anki dawk li għamlu l-eżekuzzjoni illi ħafna drabi huma kriminali huma stess allura. Jiena għad nfakkarhom biex forsi nibdew it-triq għal redenzjoni. Grazzi ħafna nadisa għal kunsill għal darbohra. is Ċastel. Signora President, u għazis membri tal-Parlament Ewropew, jina nishtiq nirringrazzjakom għal kummenti ta'kom. Jider li kważi kollha kemm intom qegħdin tappoġġawna fl-attivitajiet tagħna. Qed nara li qed naqblu wkoll fuq l-importanza li għandha tingħata l-Unjoni Ewropea tneħħija u l-eradikazzjoni tal-pina tal-mewt. Tiġa għattu nerġanajt li rappresentanza olja s-Sinjura Ashton għamlet għadina waħda mill prioritajiet personali tagħha u niftakar li flimkien nittama li flimkien mal eh, l-imtihba tagħha l-Unjoni Ewropea jiena xxila eh, tilħaq riżultati, pereżempju fil-65 Assembleja Ġenerali tal-Ġus Maquda biex insaħħu il-moratorium universali nifmu li tneħija tal-pina tal mewti essenzjali biex inħarsu d-dinjità tal-bniedem u nirrispettaw il-drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk qegħdin ngħidu li l-pila tal-mewt titlaħħa fiċ-ċirkustanzi kollha u nerġa' ngħid kollha irridu abolizzjoni universali għalhekk il-konklużjoni tiegħi ċara. Ma nistawx hawnhekk nittolleraw. Irridu nużaw ir-riżorsi kollha tagħna biex nippruvaw nilħqu il-miri tagħna. Grazzi, ċevejt ħames proposti ta' rezoluzzjoni, issa nala id-diskussjoni u l-votazzjoni ser isseħ għada. Issa, nimxu skont l-agenda.